Ħolqu din il-kriżi għandhom jikontribwixxu sabiex ikun hemm soluzzjoni tal-istess kriżi li ma tistax tissolva biss bi pjanijiet ta' austerità soda. Il-President jinterrompi. Is-sur Luhan jekk jogħġbok.